ta' tranzazzjonijiet ta' finanzjament ta' titoli l-ewwel intervent uh, mir-rapporter l-Onorevoli Soru. Grazie Presidente. Grazie President. Sur Vice President tal-Kommissjoni, onorevoli kollegi. Aħna wasanna fit-tmim il-modija leġislattiva li kont involut fija dal-aħħar sena u nofs li kienet imdiet fil-leġislatura preċedenti u nittama illi għada bil-vot tasal fit-tmima mod pozittiv. Hawnhekk qed nitkellmu dwar trasparenza ta' transazzjoni ta' finanzjament ta' titoli. Jiena sodisfatt bil-proċess mhux biss l u l-ewwel rapport leġislattiv li kalli l-pjaċir naħdem fuq fil-Parlament Ewropew iżda anke għaliex naħseb li rnexxinna nilħu kompromess bejn iż-żewġ miri prinċipali ta' din il-liġi ġifieri li jkollna su effiċenti u likwidu għal operazzjonijiet ta' finanzjament permezz ta' titoli kif ukoll sabiex nigarantixxu trasparenza u regoli ċari sabiex nevitaw il-riski sistemiċi fis-suq finanzjarju Il-kriżi li faqat fil 2007 l-Amerika li mbagħad malajr infirxet b'mod virali fl-Ewropa kollha u riet b'mod ċardas il-kristall mhux bess kif is-sistema bankarja dinjija issa hija marbuta tant mill-qrib flimkien iżda kemm hemm rabta bejn is-sistema bankarja tradizzjonali u s-sistema bankarja shadow, shadow banking sistema minkejja li hija simili tal-banek normali dawn m'għandhomx għalfejn rispettaw ir-regoli li jsegwu l-banek tradizzjonali. Il-Bord tal-Bank Ċentrali Ewropew qalet illi s-sistema hija kbira wis u għanda wis dejn din is-sistema ta' shadow banking fil-fatt xi mill-operazzjonijiet ta' shadow banking jistgħu waslu għal livell ta' dejn eċċessiv li jkompli għal dastan kabbar ir-riskju u il-periklu tas sistema kollha. Ikkalkulajna li shadow banking rappresenta sa mill-2011 51 biljun euro. L-operazzjonijiet ta' finanzjament Ewropew u għawet mill-punti prinċipali ta' rabta bejn is-sistema bank bankarja tradizzjonali u s-sistema ta' shadow banking back il-Financial Stability Board u il-grupp ta' esperti il-istess jiġi gudat anke mill-Unjoni mill-Kummissjoni Ewropea ħol u lista ta' rakkomandazzjoni sabiex ikun hemm garanzije ta' sigurtà bizzamma ta' tal-likwidità ta' suq li huwa so importanti fil-garanzija ta' possibiltajiet ta' finanzjament u anke l-possibilità ta' użu tal-likwidità. Ir-regolament li sejrin nivvotaw fuqu jimmira li tejjeb tlet punti importanti ta' dan is-suq. L-ewwel nett. Ir-regolament jitlob li transazzjonijiet kollha jiddaħlu f'database ċentrali dan jippermetti illi nkunu nafu eżatt id-daqs tiegħu rabta bejn is-sistema tradizzjonali u x-shadow banking. It-tieni net ikun hemm trasparenza ola bejn il-fondi ta' investiment li hemm użati f'dan u l-investiment l-oħra kif ukoll rużu ta' repotekar ta' titli. Aħna provajna naħdmu anke fuq zoni u l-użu minn regolamentazzjoni oħra li torbot ma' suq finanzjarju bħala Fil-fatt provajna anki neprovaw eh, nżaw trasparenza u sigurtà tal-operazzjonijiet li xiru mill-Bank Ċentrali Ewropew naħseb li dan li ħan votaw fuq għadda u kompromess mill-laqwa. Grazie. Eh, grazie, thank you, Mr. Rapporteur. Grazie, Mr. Rapporteur. Fissam il-Kommissjoni. Il-Vice President Dombrovskis. Jekk jogħġbok. Għal darboħra ringrazzjament ilek sur President, membri onorevoli. U għata pieċira li għal l-lum jgħat diskuti dan il-regolament dwar trasparenza tal- transazzjonijiet ta' finanzjament ta' titur nirgrazzja kemm il-rapporter kif ukoll ix-shadow rapporters tal-li mexxew din il-proposta l qudiem dan ir-regolament hija parti essenzjali mit-tweġiba tagħna sabiex nżidu s-sikurtà u trasparenza ta' swieq finanzjarji sejrin jgħinuna nagħmlu ġestjoni ta' riski fis-settur ta' shadow banking għabbażi anke ta' rakkomandazzjonijiet tal-bord u approvati anke fil ġew xrin aħna ħadna diġa deċiżjonijiet biex nirregolamentaw il-shadow banking. Ma għedna jista riskju fis-suq ta' derivativi u direttiva oħra tiżgura li l-fondi jiġu irregolamentati. Min isegwi l-proposta jaf li dawn it-transazzjonijiet huma transazzjonijiet li fjom is-sigurtajiet jiġu użati bħala kollateral biex jissir self ta' kontanti Dawn huma importanti li jappoġġaw l-investimentu jippermettu ġestjoni ta' riskju aħjar huma essenzjali fil-politika fl-operazzjonijiet ta' politika monetarja Ewropea tul il-kriżi finanzjarja rajna indunajna fil-fatt kemm ma kienx biżejjed għarfien dettaljata ta' dan is-suq Minajr data bizzejt monitoraċ kien diffiċli l-Bank Ċentrali Ewropew u l-Bord ta' Stabilità l-kol saħqu li trasparenza fis-suq sera tippermetti ġestjoni aħjar ta' riski u sera tippermetti li jsiru deċiżjoni tiżiet informati din hija anke l-analiżi tagħna fil-Kummissjoni u ta' pjaċira li hija li issa wasanna rib bil regolament illi se jriżid trasparenzi grat lill-Parlament tal-ħidma tiegħu u Nemmen li il-bilanċ u għet eccellenti se jizid trasparenza bitlet modi prinċipali l-ewel net se jizidu rapportar ta' transazzjoni finanzjari ta' database ċentrali permess ta' trade repositories dawn se jipermettu li supervizuri identifikaw riski b'mod aħjar u jekk ikun hemm bżonn jieħdu azzjoni mirata t-tieni net ħajkun hemm iżjed trasparenza l-investituri kemm fir-rapporti kif ukoll fid-dokumenti ta' preinvestiment. Din informazzjoni ter permetti li l-investituri għamlu deċiżjoni ta' għalija tilet net ħajkun hemm ta' trasparenza permezz anke fl-użu tal- dawn it-titoli bħala kollaterali għal dastant jista' jkollok anke defaults oħrajn jekk il-kollaterali kun intużat iktar minn darba. Il-leġislazzjoni tibni għal bażi tal-esperjenza illi għana fil-regolament tal-infrastruttura finanzjarja Ewropea. Din sena tippermetti anki li kunem bizziet jina l il Sistema ta' rapportar ser jippermetti li taffa il-pis fuq l-SMIs u jillimita il-rapporti għal dawk li huma meħtieġa għal fini regolamentatorji kif ukoll ta' monitoraġġ. saret anki bidliet sabiex nizguraw konsistenza bejn l-istituzzjoni differenti aħna seri konna standards tekniċi għal l-obligi ta' rapportar. Eżma ser ikon si tippermetti anki li kuna applikazzjoni uniformi fl-Unjoni Ewropea aħna impenjati biex ikun hemm bilanċ opportun bejn il-ġestjoni tar-riskju u t ħeġisa tkabbir permezz tal-ksib ta' informazzjoni l-investituri jistaw jieħdu deċiżjoni taqlija u nistgħu nħeġġu imġiba responsabbli u nevitaw piżi żejda u nieħdu azzjoni mirata fejn din tkun meħtieġa bażi tal-evidenza. Il-regolamentazzjoni sejra tkun pass importanti b'din id-direzzjoni jiena għan għad-dibattitu kif ukoll għal-votazzjoni fil-plenarja għada. Paldies, paldies, uh... Thank you very much indeed. Grazzi ħafna. Issa wasal il-ħin għal rappreżentanti tal-gruppi politiċi. Fisem il-PPR, il-Kummissarju, Nadwa Sinjor Hubner, kollegi, din regolamentazzjoni ser twassal għal iktar trasparenza fil-mod ta' kif jaħdem is-settur finanzjarju. Jista' jkollna viżjoni aħjar ta' x'qed jiġri, min qed jagħmel tranzazzjonijiet ma' min, x'assihem u x'kondizzjonijiet. Dan se jgħin l parteċipanti tas-suq. Jiena għandi fiduċja wkoll li trasparenza jaf tipprevjeni li kun hemm migrazzjoni mis sistema regolata li dik mhux regolata, e, f'dan ir-rigward naħseb li importanti l-informazzjoni fuq securities u l-financial transactions dawn jitlu uh, u jisiru jafu xinu ma l-investituri. L-istituzzjonijiet u koll qablu li se jużaw l-opportunità ta' din regolamentazzjoni biex jamlu żewġ emendi għal-immir. Dawn serjati wieħed minnhom informazzjoni fi Trade Repository sar Resolution Authorities uh, wara it-tħul fis-seħ tal-immir Aħna l-kol nafu xinu l-importanza tal-autoritajiet ta' rizoluzzjoni li jkonna data tajba supervizorja. Għamilna kol bidla teknika u għamistenni l-għamlu għajk tal-faċ l-Komissjoni Ewropea li t-dikjara l-arranġamenti supervizorji ta' pajis terz bħala ekvivalenti. Jiena personalment kontent li bilna fuq l-eżenzjoni tal-SMEs eh, mill-rekwiziti meta huma jagħmlu tranzazzjoni ma' bank jew kumpanija ta' investiment. Irrid ikun hemm rapportar fisem iż-żewġ partijiet. Grazzi President. Dziękuję bardzo pani komisarz, pani poseł. Thank you very much indeed. Um... Grazzi. Issa fisem l-SND nadu għal Sur Fernandez. Grazzi, President. Grazzi. L-għenet, jiena nishtiq li ringrazzi l-rapporter, l-Renato Soru, għal ehm, xogħol li għamel fl-aħħar xhur tal-li wassal din ir-regolamentazzjoni fil-plenarja naħseb li dan huwa pass tajjeb biex inwafqu in-nuqqas ta' trasparenza fis-swieq li mhumiex regolati. Il-grupp tagħna għamel sforzi kbar biex ninkludu supervizjoni ġdida u mekkaniżmi dan huwa dak kollu li huwa meħtieġ biex jkun iktar informazzjoni fis-suq, eh, naħseb li għamilna kontributi tajbin fil-test eh, tal-Kummissjoni fiħdan dan, dan il-proġett ambizjuż għandna nassiguraw li il-Capital Markets Union ma tatix ma tatix it-triq għal shadow banking le aħna għandna bżonn monitorati u trasparenti u regolati dan għandu jkun il-bażi ta' kif nibnu l-Unjoni. Fisem li sijar. Isur Ozok. Grazzi, ħafna, President. L-ewwel għan ta' dan ir-rapport kien li ntejbu l-istabilità finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jintlaħaq jekk inżidu t-trasparenza ta' attivitajiet ta' dan it-tip, bħal pereżempju it-tranzazzjonijiet it it tranzazzjonijiet li hemm mm, fir-rigward ta' securities u attivitajiet oħrajn li huma l-istess bħal finanzjament ta' securities. Il-grupp tal-ICR f'kooperazzjoni mal-PPE u l-ALDE aħna milna emendi u nazbu li permezz ta' dawn l-emendi aħna imma irnexxilna li neħu xi dubji dwar ċertu kontroversi. Per eżempju, aħna neħejna il-kondizjonijiet li għandhom xjaqsmu ma' l-lotja ta' informazzjoni fuq kumpaniji kwotati aħna u koll eskludejna dispożizzjoni ehm, marbuta ma' tnaqis tal-kollaterali. Però kiena kieku noqgħod attent ħafna meta niġu għal ċertu mekkaniżmi li eh, ma ma nix nil-ħolanijiet. Naddu issa għal kellim fisem l-alde, issur sur da Bakker. Grazzi President, Komissarju, kollegi forsi dan mhuwiex l-iktar dibattitu feroċi f'dan il-Parlament lejla, imma naħseb li f'dan il-fajl naħseb qed noħolqu iktar stabilità finanzjarja f'suq importanti għall-ekonomija tagħna. Il-finanzjament ta' securities għandu rwol importanti fis-suq ta' u l-finanzjament tal-ekonomija tagħna irrid nifraħ it tim ta' negozjati biex ikollu approċċ iktar bilanċjat u hawnhekk infisser l-stakeholders kollha per u l-stabilità finanzjarja fl-ħar mill-ħar ridna nassikuraw li rapporti jintuża u utli għall-għan tiegħu regolamentazzjoni proposta għanda eh, tinkludi tlet osma partikolari l ewwel net, l ewwel security eh, kollha tal-transazzjonijiet għandhom jiġu eh, reportati fit trade repositories u mbagħad ehm, il-pis fuq l-SMEs tnaqqas billi il-counterparties tagħhom jistgħu jagħmlu r rapportar għalihom. It-tieni ħaġa sigurajna trasparenza lejn investituri il-fondi eh, għandhom jinformu l-investituri fil-prospektus u dan jippermettilhom li jkunu jistgħu jassessjaw ir-riskju bħala parti mid-deċiżjonijiet tal-investiment. It-tielet ħaġa ir-rapport jindirizza trasparenza trasparenza fir rigward tal rużu mill-ġid tal-assi. Partijiet għandhom il-responsabilità li jikkomunikaw f'każ ta' default u l-assi jistgħu jintużaw biss jekk ikun hemm ċertu parametri u b'konsens minn qabel eh, apparti mit-TTCAs fejn it-titlu legali ġa ġi trasferit. Punti ħor importanti għandu x'jasam eh, eh, mal-fatt li aħna ħriġna frame realistiku ridna nevitaw il-timeframe il-problemi bl-implementazzjoni tal-emil u rratifikajna uħut mill noqasijiet. Il-partijiet kollha standu jkollhom iż-żmien biżjed biex jimplementaw ir-rekwiżiti meħtieġa. Biex nikkonkludu, naħseb li ħriġna b'approċċ bilanċjat eh, ħelonna trasparenza f'suq diffiċli tekniku eh, bejn l-investituri li u s-supervizuri u nispera li nistgħu eh, tivutaw favur għada bħalma ser nagħmel jiena. Grazzi. Nadu għal Sur Mono, minuta. Grazzi, Vice President, kollegi, il eh, shadow banking u divizjoni mill poteri mill-Banek ċentrali u riżultat tal-ekonomija globali. Eh, DSS, debt swaps kollaterali u l-supervizjoni u l-monitoraġġ kollu bankarju. Eh, dan ifisser li aħna qed naraw li għassi tal-Unjoni Ewropea qegħdin jiċċirkolaw dan jeħtieġ l-atturi kollha eh, jidħlu fil-logħba ta' trasparenza kemm jista' jkun possibbli imma aħna qegħdin naraw li jaf tkun ċaġa iktar restrittiva, jrid ikonna garanziji adattati biex nassiguraw li riskju kontrollat u eh, fir rigward tal-istituzzjonijiet pubbliċi huwa importanti li jkollna separazzjoni kif suppost bejn il-banek tal-SG u, u dawk tal-negozji. Il-modell antik tal-Bank Universali mhijiex ħaġa li uh, ser tkun hemm meta jkollna politiċi responsabbli ta' il-kontroll tal-lobbying bankarju. La iċ-ċittadin u laqas il-klient eh, ma jista' jkollu eh, impatt fuq banek li huma falluti. Grazzi ħafna. Nabdu għas-Sinjura Tomts. Minuta u nofs. Grazie ħafna, President. Dan kollu għerina ċertu nuqqasijiet eh, u vulnerabilità fis sistemi finanzjarji tagħna mod partikolari mm, wera eh, li x'inhuma il-nuqqasijiet eh, lakuni li jwaslu għal frodi u jwaslu għal spejjeż kbar. Nafu li dan is-settur hija fidaħa jinvolvi ħafna tħul u għal da sadwiet jistaqla ħafna flus faċilment. Iżda, apparti minn dan il-gwadan eh, jaf ikun hemm tal kbir ukoll. Eh, il-kontribwenti l-ewwel nett m'għandhomx għalfejn iħallsu l-ispejs ta' dawn l-ispekulazzjonijiet. Jiena naqbel li anke l-istituti oħrajn finanzjarji għandhom ikunu eh, Eh, kontrollati. Fl-Slovenja kena problema bi sistemi bankari il-kontribwenti ħalsu ħafna biex isalvawhom iżda ma nafux eżattament min kien responsabli ta' dan kollu. is slovenja talbet responsabilità talbet ġara fis sistemi bankari Iżda kienem il-kwissjoni ta' sigrit bankarju ma ħadna ma kienem nibdu risposta. Is-sigrit bankarju IVA tajjeb imma ma jistax ikun abbużat eh, biex tiġġustifika ċertu affarijiet u fuq livell ta' Unjoni Ewropea is-sigrit bankarju huwa ġestit mod differenti u nixtieq li eh, dan jiġri kull imkien fl-Unjoni Ewropea kollha. Nagħdu issa Sinjura Ġill. Grazzi, nifraħ li l-kollega tiegħi Renato Soru għal rapport eccellenti u responsabli biex jassikura li l-finanzjament tas kurta security financing transaction ikun iktar trasparenti fil-futur. Ir-raġuni għawlenija għal security finance, uh, financing report eh, iwa li kunem iktar sigurta, iktar trasparenza u supervizjoni. Din dan huwa sinifikanti fil-settur finanzjarju, huwa sikura likwidità that market, jikkontribwixxi għal settlements effiċenti u wkoll iwassal l impjiegi aħjar tal-kapital. Dan il-ftejim mhux biss isaħħa l-obligu tar-rapporti uh, wassal l iktar monitoraġġ tal-konċentrazzjonijiet tar-riskju u jidentifika exposures jiena nilqa dan ir-rapport biex nitfgħu xaqta dawl fuq eh, ix-shadow banking sector għaliex fl-opinjoni tiegħi ma tistax tirregola biss is-settur bankarju u tippermetti mezzi oħrajn fejn attivitajiet strutturi ħafna jibqgħu għaddejjin f'dan is-settur tal-finanzjarju tagħna li huwa kritiku għas-suċċess tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Grazzi. Xindit. Eh, Grazzi. Nadu Signora Kappel. Grazzi ħafna. sam il-bidu tal-krizi finanzjarju rajna li kontra finanzjarju mandux għal xiex jittajja fis-setturi tradizjonali u ta' shadow eh, għaliex qed naraw li żvilupp huwa mm, brata maġla ħafna u hemm eh, ammonti kbar tal-SFTs li għaddejjin fis-sistema ta' shadow banking. Irridu aħna fil-fatt nejnu biex nofru sistemi tajbin ta' kontroll rridu nassiguraw li nistaw innaqsu il-riskju għas settur mux regolat. Rrid ikonna għajnuna biex nassiguraw li ikunem trasparenza. l-istituzzjonijiet ta' kreditu issa ser ikunu pubbliċi. Ir-rapporter għad ta' ħafna attenzjoni fuq il-kwistjoni tal-ispejjeż u dawn l-ispejjeż jirriżultaw eh, minn iktar trasparenza il-miżuri il-ġodda fir rigward tal-istruttura u il-proċeduri fir rigward tal-sistemi ehm, ta' skambju u regolamentazzjoni aħjar. Fil-fatt rridu nirringrazzjaw għal dan. Grazzi, nadu s-sur Thomas Mann għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. Dwar l-Unjoni Bankarja, l-Unjoni Ewropea għamlet progress sostanzjali supervizjoni regolamentazzjoni eh, dawn għandhom japplikaw flimkien ma' settur tradizjonali u dak mhux bankarju. Irridu nitfaw iktar dawl fuq is-settur tax shadow banking. Bħal ah, biex bekk awtoritajiet bħal eżma f'Pariġi u iba, per esempio, Flondra, jew inkella l-entità fi Francoforte, eh, kollom idea ħjar eh, din is-sistema. SFTs jistgħu fil-fatt jaffettwaw din is-sistema mod ġenerali. Per eżempju, permezz ta' tkabbir tal-effetti ta' leverage mhux mixtieqa. Il-kollega tiegħi Danuta Hubner tal-PP kellha raġun meta qalet li il-regolamentazzjoni mżjuda fis-snin riċenti ma jistgħux iwaslu għal attivitajiet bħal dawk tal-banek li jiġu xiftjati fuq il-shadow eh, banking system. Eh, Rrit ikun hemm regoli ċari u kasigi mm, ċari eh, nilqa l-fat li aħna ser noħorġu b'regolamentazzjoni wara il-negozjati ta' trialogu. Is-Sur Dovrovskis iddiskriva dan bħala progress konsiderevoli li niksbu fit trasparenza u naqbel ma dan l-SFTs għandhom rwol importanti fl-ekonomija u għal daqstant dan huwa importanti ħafna li naraw x'numa riski assoċjati u nevitaw pis eh, eċċessiv għall-MSMEs kemm jista' jkun possibbli. Grazzi. Vielen Dank. Grazie. issa Sur Sant. Mr. President. Grazzi President, ovvjament aħna għandna bżonn ta' banek istituzzjonijiet finanzjari li operaw skont regoli trasparenti li jieħdu ehm, konsiderazzjoni kwistjonijiet, ċertu kwistjonijiet qed naraw ukoll eh, deflation hawnhekk. Eh, Trasparenza prudenza però m'għandhomx waslu għal zida eh, fis-sistemi Ewropej irid ikun hemm bilanċ tajjeb bejn tħassib eh, divergenti l-introduzzjoni ta' sistemi ġadda ta' sorveljanza kif qed naraw dan ir-rapport qed ikopri l-SFTs huwa meħtieġ. Però rridu nassiguraw li dan huwa eh, skont il żanijiet ekonomiċi eh, ta' żmienu. ċertu miżuri imorru lura għal banek dawn għadhom qegħdin mistennija li jieħdu dan il-pass il qudiem li l-Ewropa għandha tieħu dan jista' jfalli jekk l-Unjoni Ewropea tibgħat messaġġ messaġġi żbaljati eh, minnaħa pereżempju tgħidilhom biex ikunu proattivi u biex jagħmlu espansjoni ekonomika u l-istess jien tgħidilhom ukoll li jridu jridu jsibu mezzi ġodda ta' kif jagħmlu negozju tagħhom. Irid ikollna aktar assikurazzjoni hawnhekk li dak li qegħdin nagħmlu mhux ser iwassal għal eh, riskju fost l-istituzzjonijiet finanzjarji. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazie senado, signora Mosca al minuta. Mix edawnek, mela nado al catch the eye. Naddu għasur Polċak. Grazzi. Jider li l-kollet naqblu li għanna nitfaw ftit iktar dawl fuq il-shadow banking dik il-żona mhux ċara fejn il-banek qegħdin joperaw. Wieħed mill-kollegi hawnhekk qal li il-separazzjoni tal-parti spekulattiva tal-banek miex eh, miex triq il-qoddim fl-opinjoni tagħna, iżda rridu iktar trasparenza biex eh, nintroduċu l-attivitajiet bankari. Il-kol naqblu, rridu naħdmu eh, kontra l-spekulazzjonijiet, ir-riskju kumpanjati minn effetti ta' leverage li iwaslu għal riskju ta' kollas kbir. L-aħħar iżda mhux l-inqas jiena nixtieq nsemmi l-proposta li dan din tipprova tnaqqas il-pis amministrattiv ta' SMEs.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 issa rridu niffaċċaw waħda minn dawn l-ikbar sfidi din hija xi ħaġa li ġa eh, rajna minn naħa tal-Kummissjoni ta' qabel u għal dawn l-aħħar tliet snin ilhom għaddejjin eh, studji u indaġni biex naraw eżattament x'inhu dan eh, x'qed jagħmel is-settur tal-shadow banking. Uh, din hija kwistjoni importanti ħafna sa jidher li nafu ħafna iktar minn qatt qabel uh, Iżda il-kapacità tal-assorbiment ta' shadow banking qed tikber ħafna iktar brata maġla minn dik li l-istati membri l-istituzzjoni Ewropea jistgħu jirreġixxu, però nħeġġeġ li l-Kummissjoni Ewropea biex taġixxi malajr kemm jista' jkun. Aħna ehm, nibżaw li l-sfidi ekonomiċi li l-Ewropa trid tiffaċċja jistaw jizidu iktar tkabbir ta' dan it-territorju mhux regolamentat. U għal daqstant nitlob l kummissarju biex jaġġel kemm jista' jkun. Grazzi naddu għassur Zani. Grazzi, il-krizi bankarja tal-2008, il-falliment um, tal-kreditu subprime, etc. Eh, dan wera li eh, eh, rrit ikun hemm trasparenza fil-finanzjament. Huwa meħtieġ regolamentazzjoni tas settur ta' shadow banking um, biex is-situazzjoni aħjar fil-futur huwa wkoll diffiċli tifhem x'inhuma eh, x'inhu dan is-suq eh, għaliex dan huwa eh, espost għal ħafna perikli u għal daqsan hemm bżonn ta' kontrolli ta' sistema ta' shadow banking. Li fil-fatt aħna rridu nistaqsu fejn sejjer dan il-kapital għaliex dan jitratta riċerka tal-profit u irridu inwafqu darba l-dejjem dan il-lob tal-azzert tal-ekonomija. Grazzi, President. Il-sistema bankarja, shadow banking, ehm, il-sistema li konċentrat ħafna dan ir-riskju. Kellem bżonn kienna ta' approċ iktar tajjeb għaliex it-trasparenza ma kienx biżejjed irridu nilimitaw l-użu Eh, eh, tal-leverage u tal-collaterals biex nigarantixxu eh, dawn l-azzjonijiet finanzjarji. Eh, Ittieħdet tri tajba minn ħadha l-Kummissjoni lejn ir-regolamentazzjoni tajba imma l-aħħar eh, dispożizzjonijiet il-Bank Structural Form u dan li qed niddiskutu bħalissa eh, ġew imxekla għaliex kien hemm nuqqas ta' rieda politika preferejna Capital Markets Union u d-regolamentazzjoni bl-użu ta' iktar prodetti sistemiċi bħal pereżempju fil-qasam finanzjarju uh, u u koll il-kwistjonijiet tal-elezzjoni fl-2009 aħna rridu najdu l swiq finanzjari li qed jagħmlulna uh, uh, dawn il-pressjonijiet, però l-politika tit regolamentom lilhom. Grazzi lill-Onorevoli Valli. Issa ħajtkellem il-Mistinantana fissam il-Kommissjoni il-Viċe President Dombrovskis. Nadilek il-kelma. Tajjeb, mela, Sir President, onorevoli membri, et nieħdu kost illi ħafna minnkom jappoġġjaw din il-leġislazzjoni li ser iżid it-trasparenza fis-suqi finanzjarji. Il-Kummissjoni għana li r-rapporti jiġu konklużi kemm jista' jkun malajr dawn imbagħad se jtuna opportunità illi nibdew inħadmu din is-sistema. Na darba niġbru id-data nistgħu nibdew l-analiżi tagħna fuq ir-riski biex naraw li kunem ġestjoni tajba tagħhom. Din il-leġiżlazzjoni twassal għal rapport lejn l-aħħar tal-2016 illi ser eh, tagħmel evalwazzjoni tal-proposti fuq il-haircuts minimi. Imbagħad il-Kummissjoni ser tieħu kol miżuri sabiex ittaffi eh, l-effetti tal-SFTs. Illum nixtieq eh, inħeġġixkom li tappoġġaw il reġislazzjoni sabiex nżidu trasparenza sabiex eh, najnu l-investituri jagħmlu investimenti tajbin u sabiex is-swieq tagħna ikunu iżjed sikuri. Grazzi. Grazzi lill-Kummissarju u lill-Viċi President. Issa, nerġa' ngħaddi l-kelma lill-relatur sur Soru għandek żewġ minuti. Grazzi President. Napprezza l-kummenti li smajna fil-kamra l-lum dwar il- bil minn naħa ta' kważi kulħadd dwar dak li ser nifutaw fuq għada jena smajt eh, l-inkwiet eh, ta' uħut mill-kollega, per eżempju l-kollega Valli li tkellem l-aħħar li forsi kien xifti wis sever eh, dwar il-fat li aħna għanna aħna tlifna l-okkazjoni biex namlu limitu għal level ta' leverage użat u wkoll dwar il-limitu ta' kemm il-darba l-istrumenti jistgħu jiġu użati bosta drabi. Umbagħad hemm il-kwistjoni tal-Financial Stability Board u aħna qegħdin nistennew nibqgħu nistennew x'ser eh, jiġri wara din l-analiżi għaliex huwa riskjus ħafna li nagħmlu regolamentazzjoni żejda eh, u jew inkella nirregolamentaw suq prezzjuż Eh, biex nigarantixxu l-likwidità. Naħseb li nistgħu nħossu ma' sodisfatti dwar it-test fejn kien hemm bin minn ħaża parlament. Nirringrazzja allura lil kollegi tiegħi ix-shadow rapporters għal kontribut tagħhom kostruttiv l-istaff tagħhom, nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni Ewropea eh, il-DigiFiz u wkoll il-Kunsill Presidenza Taljana u tal-Latvija għaliex dan ir-riżultat kien eh, ir niksbuh. Grazzi. Honorable, thank you, Rashdit. Uh, uh, uh, Grazie, il relatore.